L-ewwel ħaġa, il-President eh, irċieva eh, l-awtoritajiet eh, tal-Olanda fil ta' Sir Anders li ħajkun hemmhekk flok Sirina Vicky Marson mill-Ġunju tal-2017 tira u aħna nħedu nota tal-elezzjoni ta' Sinjura Ellison u Sinjura Ellison ħatiħu posta fil-Parlament bidrittijiet kollha